Skont l-artiklu 216 tal-regol tal-proċedura nista' ngħidilkom milli fil 5 u nofs il bieraħ ma kien hemm l-ebda emendi illi itres għal din raġuni jiena naħseb li nistgħu nadattaw il- il-proposta. Għandi wkoll talba min-naħa tal-GUE, min-naħa tal-Kumitat